Minħabba l-movimenti migratorji, aħna issa qed ikollna dan l-eżam istoriku illi nistgħu nilbħuh u nadduh biss jekk naħdmu flimkien u nuru solidarjetà ma' bqija tad-dinja Lekk aħna ħankun qegħdin nivvutaw